u l-Viċi President tal-Kummissjoni, il-Sinjura Mogherini, u nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li hija stqarrija rappreżentanta Olja eh, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Mela, Sinjura Viċi President, jekk inti lesta nista' ngħaddilek il-kelma mill-ewwel. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzjakom għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet illum dwar is-sitwazzjoni fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo palma tafu l-Unjoni Ewropea kienet imsieħeb b'saħħtu konsistenti tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo fl-aħħar 15 sena. Fl-2006 aħna tajna il-parti l-kbira tal-finanzjar għall-ewwel elezzjonijiet demokratiċi fl-istorja tal-Kongo U fil-fat il-Kongo kien prioritali na fl-Afrika, kien hemm żewġ operazzjonijiet militari kif ukoll sforz sostenut li naslu għal aktar tibdil. U kif ukoll nikoperaw fuq is-saħħa, it-toro, kif ukoll l-użu sostenibbli ta' riżorsi. Jiena naħseb li llum ħafna minnkom imħasba b'mod partikolari dwar id-dewmien, l-inċertezzi dwar il-proċess elettorali, jinkludi li l-elezzjonijiet isiru fl-2015 dawk lokali un mbagħad dawk presidenziali mhux aktar tard fl 2016 Id-dibattitu riċenti dwar il-liġi elettorali ġdida waslet għal protesti, partikolarment fuq il-żminijiet eh, li waslet dewmien għal żminijiet kif ukoll anka persuni midruba li aħna nitolbu l setat politiċi sabiex jkollhom kunsens biex niffaċilitaw u ntaffu s-sitwazzjoni b'mod partikolari aħna qegħdin nitolbu l-gvern sabiex ikun eh, kalm li kollu spazju politiku miftuħ u jippermetti li jkun hemm espressjoni eh, paċifika tal-opinjoni unjoni Il-prerekwizit tal-organizzazzjoni tal-sensus eh, ġenerali qabel l-elezzjonijiet presidenzjali issa tneħħiet u dan jiftaħ it-triq, jwitt it-triq sabiex jiġu organizzati l-elezzjonijiet eh, fi żmien maħsub dan huwa pass pożittiv u jiena naf li uħut minnkom taw l-opinjoni tagħhom propju fuq dan. Iżda rispett għal kostituzzjoni tmur aktar li lil minn sempliċement li wieħed jirrispetta il-ħinijiet, il-libertà eh, tal-kelma, tal-medja, id-dritt li wieħed ikun jista' jinġabar f'post pubbliku, dawn huma kollha elementi essenzjali ta' demokrazija, dawn l-elementi kritiċi huma parti mid-dialogu tagħna mal-gvern tal-Kongo eh, biex inkunu nistgħu naqsu tensjoni fil-klima politiku jina konxa u naqbel ma tħassib tal-Parlament Ewropew għas situazzjoni tal-sur tal-tabib Dennis Dwege. U permettu li najt li jina kont onorata li personalment kont edha bil-edha f'din il-kamra meta novembru li għadda smajt il-klim ta' ispirazzjoni tiegħu eh, tul il-premju Sakharov u dakinhar jiena kelli l-unur ukoll li kelli laqa tajba ħafna miegħu biex nipruvaw nsibu modi kif nistgħu nikkooperaw fuq proġetti konkreti. Nixtieq nikkonfermalkom li l-Unjoni Ewropea qed issegwi eh, b'attenzjoni kbira sitwazzjoni għal dak li għandu x'jaqsam is-sigurtà fiżika tiegħu bħala difensur ta' ġrittijiet tal-bniedem jina tlabt ukoll e, eh, rappresentanti għaj f'kinxaza biex eh, jara li kunem komunikazzjoni bejn l-amministrazzjoni u l-isptar pansi u importanti li kunem din ir-rabta. L-organizzazzjoni ta' elezzjoni demokratiċi sabiex ikun hemm tranzizzjoni fil-ġsetta ħadd tkun ħaġa importanti ħafna l istabilita fuq medda twila ta' żmien fil-Kongo. fil kongo u dan jiddependi minn fatturi oħra il-neutralizzazzjoni tal-gruppi kollha armati fil-Kongo tal fant Kien hemm xi progress sinifikanti f'dan l-aspett eh, grazzi għall-isforz tal-armata tal-Kongo. Iżda għad hemm sfidi importanti, pereżempju għal dak li għandu x'jaqsam eh, l-ex eh, movement M23 eh, u l-gvernijiet ta' Rwanda, Gwanda irridu eh, jisaxħu taħdidiet għal eh, għal teħja tal-armi. Il-grupp ta' ribelli FTR għadu teddida għall-istabilità fuq medda twila ta' żmien e, fiż-żona għandhom ideoloġija tal-1994 u irrovinaw ir-relazzjonijiet bejn il-Kongo u l-Rwanda. Għalek, dawn l-elezzjonijiet huma opportunità importanti biex indirizzaw il-kawżi ewlenin L-FDLR movement nata bizzejed żmien li iċedu eh, mod paċifiku, aħna dan iddiskutejnieh fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin eh, f'jannar li għadda u aħna adottajna konklużjonijiet tal-Kunsil bejn 28 stat membru edna li jissa wasal iż-żmien li ikonna operazzjoni militari ma fl-istess ħin aħna qed ninnenfasizzaw li qegħdin nistin il-Monasco l-FRDNC li jirrispettaw il-ċivili u il-liġi internazzjonali umanitarja fin-negozjati. Nixtieq intenni l-appoġġ tagħna l-involviment tal-ġus maquda sabiex jippromovu l-paċi u l-istabilità u dan jinkludi eh, l-isforzi ta' minusko truppi kollha u l-pajjiżi kollha qegħdin jikkontribwixxu kif ukoll l-isforzi personali tal-invijat eh, speċjali tal-ġus maquda. Membri onorevoli, nixtieq nenfasizza li jina naf u naqbel ma xewqa tagħkom li e, intaffu il-konflitt u l-isfruttar tar risorsi fir-reġun tal-lag il-kbar. L-Unjoni Ewropea bdiet tindirizza din is-sitwazzjoni flimkien mal-Kummissjoni fuq Palma forsi tafu l-predeċessur tiegħi eh, ħarġet stqarrija konġunta fuq il-minerali li ġej minn zona ta' konflitt u l-Kunsil bħalissa ed jeżamina la bozzi ta' regolamenti li marru id-fit ma' dan. Fl-aħħar nixtieq insemmi l-impenn fuq medda twila ta' żmien tal-Unjoni Ewropea fil-Kongo biex jappoġġa il-parki il-parki eh, nazzjonali dan inkludi Dilunga Park li huwa parti minn eh, zona ta' Wirt Dinji UNESCO partikolarment għal dak li għandu xjaqsam loti ta' permessi għal l-esplorazzjoni ta' zejt li jista' jwassal sfruttar fil ġejjini Aħna qegħdin inżommu għajnejna fuq deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali li jistgħu jaffettwa s-sostenibilità ta' dan il-park. Nixtieq biex nagħlaq naqsam magħkom informazzjoni jiena tajt mandat li sur De Veke, eh, il-koordinatur oli tal-Unjoni Ewropea għal reġun tal-Adajr il-Gbar li jingħaqad ma' missjoni ta' invjati speċjali li ħajmorru kien saxa kien xaza biex jeżaminaw is-sitwazzjoni l jirrapportaw lura l-inna. Jina qed nistenna bil-ħerqa nisma' d-dibattitu u l-interventi tagħkom illum. Grazzi. Thank you, Madam Vice President. Now we start the debate with the... Grazie, ħafna sa nibdew id-dibattitu bil-gruppi politiċi. Mela, l-ewel kellim, sur xtira zewċ minuti. Grazie, ħafna, Signora President. Il-problemi li jeżistu fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo huma ħafna. Is-Sinjura Rappreżentanta Olja, inti semmejt uħut minn dawn il-problemi bħal l-isfruttar tal-minerali kif ukoll il-fondi, il-finanzjar illegali ta' gruppi armatiki, l-istupru sistematiku ta' nissa li kienem il-xida ta' tabib Mugwege. U fil-fatale kien għalaq l-isptar ta' tabib mugwege wara li għamil kritika kontra l-autoritajiet imma l-kawza ta' dawn il-problemi kollha ġejja minn istituzzjonijiet mhux effiċenti, mhux demokratiċi, nuqqas ta' eh, stat ta' dritt kif ukoll livelli qolja ħafna ta' korruzzjoni. Il-protestanti il fil-Kinshasa għamu għaliex kienet ħat imbidel il-liġi elettorali li kienet ħat wassal għal eh, zamma ta' ċens, ċensiment qabel elezzjonijiet, imma kien ċar li il-riforma elettorali kien tentattiv sabiex il-President Kabila jibqa fis-seta. Għalek huwa importanti ħafna li nikkonfermaw id-demokratizzazzjoni u l-proċessi sabiex ikun hemm dejjem aktar demokrazija fil-pajjiż u il-kooperazzjoni fuq l-iżvilupp sabiex inkunu nistgħu nibnu istituzzjonijiet demokratiċi u inklusivi. Għalhekk jiena nemmen li hemm bżonn li ninvestu nagħmlu sforzi addizzjonali kemm minn perspettiva ta' politika tal-iżvilupp kif ukoll il-politika ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dan għandu jkun wieħed mill messaġġ ewlenin li nibatu. Nixtieq nżid ukoll li għalkemm aħna llum għandna gvern autoritarju li huwa mmexxi mill-President Kabila u missieru qablu. Il-korruzzjoni hija il-problema ewlenija. Il-bini ta' istituzzjonijiet inklusivi sejnuna biex inbidlu s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Kjenge għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, l-elezzjonijiet presidenziali fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo huma importanti b'mod fondamentali, mhux biss għal konsolidazzjoni tad demokrazija ta' dan il-pajjiż iżda wkoll għal bilanċi u l-istabilità ta' reġun kollu kemm hu tal-għadajer il-kbar. Għalek ma jistax ikun hemm dewmien fil-kalendarju elettorali. l-ebda rikors għal ehm, eh, proċessi li qegħdin ħajbedu l pajjiż mid-demokrazija l-alternanza ta' seta hija xi ħaġa li damet għal wisħin f'wisq pajjiżi. Aħna qegħdin naraw eh, xiren ta' persuni li inqatlu sempliċement għaliex protestaw kontra l-emenda tal-Kostituzzjoni u l-liġi elettorali. Aħna nikkundannaw l-arrest ta' Ivano Kiboko u oħrajn u aħna nitolbu li dawn jinħelsu kemm jista' jkun malajr. Aħna mm, Nikkundannaw l-arresti u atroċitajiet kontra nisa u dawn il-persuni li u dawn l-atroċitajiet irġiġu arrestati kemm jista' jkun malajr. Irridu narfu il leġi il-leġittimità tal-proċedura demokratika biex ikun nistgħu nevitaw il-konflitti. Din hija responsabilità li għandna u li nistennew mill-grupp ta' tmexxija tal-Kongo u l-elettorat hekk jippretendi wkoll. Irridu nikkunsidraw li l-ebda ksur ta' drittijiet tal-bniedem ħajġi tolerat la mill-komunità internazzjonali u naqas mill-qorti eh, kriminali ta' lajja. U f'dan il-kuntest aħna ngħidu nappoġġaw il-missjoni MONUSCO l-isforzi ta' konsolidazzjoni tal-paċi fit-territorju kollu kemmu tal-Kongo. Fl-aħħar nett, Sur President, President. Nixtieq ngħid li jiena verament nistħi bħala ċittadina Ewropea eh, quddiem uh, l-aħħar traġedja li um, fija kien hemm 29 immigrant li mietu fil-kosta ta' Lampedusa. Um, lista ta' Vittmi li tinaqat ma l-listi kollha l-oħra ta' irġiel, nisa u tfal li l-unika ħtija tagħhom kienet li qegħdin jippruvaw ifittxu ħajja aħjar fix-xtub tal-Ewropa. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Michel għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, Rappresentanta Olja, l-ewwel net nixtieq nifraħlek, Sinjura Rappresentanta Olja, għal taqsira ċara ħafna fejn inti ippreżentajt eh, il-pozizjoni tijak dwar il-politika lejn il-Kongo. Il-situazzjoni e, tħassibna ħafna u hija importanti għal reġun aktar ġenerali. Nemmen ewwel net huwa importanti li jkun hemm elezzjonijiet kredibbli li jsiru fih dan il-ħinijiet u l-iskadenzi li kienu iffissati u jrid ikun hemm kummissjoni indipendenti elettorali. U dan għandu jsir mingħajr ebda tiwmin Ebżon li infasslu linji ehm, skadenzi li twassal għall elezzjonijiet parlamentari presidenziali anzi fl-2016. Nixtieq faħħar l-Onorevli Kjengel tkellmet kontra l-artiklu 8 għal ħawd ħajdewem l-elezzjonijiet. Hemm bżonn li l-proċess elettorali jsir f'sitwazzjoni kalma mingħajr ma jkun hemm oppożizzjoni armata jew violenti bejn il-ġurnalisti, il-kandidati, il-partiti, hemm bżonn li jkun hemm libertà tal-istampa, libertà tal-espressjoni, libertà li wieħed eh, jagħmel dimostrazzjoni b'mod paċifiku kif għandna fil-Kostituzzjoni mandux ikun hemm arresti arbitrarji għaliex dan huwa fil-fatt qed iseħħ bħalissa. Issa ta tad-DRC li qegħdin jiġġieldu d-DFLR u t truppi attivi fil-post monuskum verament mixin fid-direzzjoni ħażina. L-idea li ma li kunem eh, ġenoċidju mux regolat hija xi ħaġa li baqatem u qed issir xi ħaġa li qed tiddestabilizza reġun kollu kemm hu. M'għandniex nissottovalutaw l-importanza tal-Rwanda, hemm bżonn li nħarsu l-popolazzjoni partikolarment in-nisa u il-tfajliet li ħafna drabi kunu vittmi. Ejja nfakru għal darboħra il-premju il Sakharov U ovvjament aħna ma nistawx naċċettaw wara li tajni dan il-premju li u ħajġi intimidat jew inkella jitpoġġa pressjoni fuq u blebda mod għalek jina nemmen biex nalaq eh, li aħna irridu nappoġġaw l-ideja li konna osservatorju u jkella tim ta' osservaturi fl-imkien mal-ġus ma' u l-Unjoni Ewropea sabiex ikunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ tar rispett tal-implementazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Iva imma rridu nżommu mal-ħin. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Rodriguez, Senra Rodriguez għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President jiena nixtieq nenfasizza għal darboħra li kull konflitt li aħna analizzaw jew niddibattu f'dan il-Parlament dejjem huwa marbut mod dirett ma l-interessi tal-kumpanniji transnazzjonali u s-setat eh, eh, tal-ponent u dak li jieħdu dawn il-pajizi għalhekk irridu ngħidu wkoll li fil-każ tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo Ma ninsewx l-importanza strateġika li għanda minħabba dimensjoni ġeografika għaliex għanda rizorsi u kol minerali kbar, eh, il eh, il-deb, il deb il koltan ġviri dan huwa pajis li verament eh, sinjur imma fl-istess ħin huwa fqir ħafna u jiena naħseb li sabiex nsolvu dawn il-konflitti hemm bżonn li nibdew nitkellmu mod serju li il-multinazzjonali irridu joħorġu minn hemm, irridu jħallu li huma il-popli li jiddeċiedu fuq fuq ir-riżorsi tagħhom u fuq l-ekonomiji tagħhom u rridu ngħidu wkoll li fil kas ta' kunflitt ngħidu li s-soltu huma in nisa u tfajliet li ibatu l-aktar għalhekk hemm bżonn li nqogħdu attenti ħafna għalihom u nħarsuhom. Madam Sargentini, one minute. Signora Sargentini, għal minuta u nofs, kjoġbok. Grazie ħafna, Signor President Suppost ma tfadalx iktar minn sena qabel l-elezzjonijiet, iżda rajna ħafna pressjoni fuq eh, Facebook u ħafna gruppi ta' li tippruvaw jpoġġu pressjoni jiena qed ngħid illi inqas minn sena naħseb li huwa importanti illi nżommu mal-fat illi ma jkunx hemm mandat ieħor presidenzjali għal kabila aħna rridu wkoll noqogħdu attenti għal dawk il-gruppi u organizzazzjonijiet li qed jiddefendu drittijiet tal-bniedem u rridu nħarsu ngħinu lilhom ukoll. Aħna rridu naraw li jkun hemm ċertu leġiżlazzjoni f'dawn fil-każ tal-konflitt. Aħna rridu naraw li jkun hemm leġiżlazzjoni li tkun vinkolanti għal prodotti kollha li tista' twassal twassal għal minniri li jaħdmu b'mod sostenibli f'żoni ta' konflitt, inkella kif aħna nistgħu ngħinu l-pajjiż joħroġ mill-gwerra jekk aħna ma, ma, ma nistawx naraw li jkun hemm tħul sostenibli mill-xogħol. Jiena naħseb illi għandu jkun iżgurat li l-leġizlazzjoni li għanna bħalissa titkun waħda vinkolanti. Skużawni, fil-fat ħawat il-kellima, issa għandi il- Sur Carver. Minuta. Iva, jiena naħseb illi mhuwiex aċċettabbli li aħna nużaw lil pajjiżi Afrikani f'din il-logħba politika. Aħna nafu illi wara il-gwerra birda u kienem ir-re Leopold tal-Belġu illi fil-fat kien iddikjara lil dan ir-reġun bħala parti mill- mir-renju tiegħu. Jiena naħseb li issa iktar minn qatt qabel rridu nevitaw illi kulħadd jaħrab mill-mistoqsijiet fuq il-kondotta tal-passat. Jiena naħseb li hemm ħafna eh, hemm xi 121 akkużi tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-ġeneral Bruno Mandivu għet minnom fil-fat li u akkużat bil-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jina naħseb li jissat nipruva aħna naraw li kunem xaqta tama għal dan il-reġun li u għatan tikripat bil-problemi. Signor Gabriel, għal nofs. Grazie ħafna, Signor President rappresentanta Olja, eżis kollegi, minkejja il-fatt li jiena għandi għal qalbi din is-sitwazzjoni, jiena naħseb illi fil-fatt dan li għed namlu palissa mux ħajkun bizziet sabiex ikun hemm fiduġi fis-sistema elettorali. Bżonn li jkun ippubblikat il-kalendarju elettorali li jkun miftijem li jkun hemm budget għalih u dan kien fil-fatt diġà deċiż f'ġurni li għadda. Iżda għaddew minn xhur mill-aħħar darba li tkellimna u ħadna deċiżjonijiet u ma sar xejn, ma jistax ikun li jibqgħu nipposponu dawn l-elezzjonijiet. L-iktar punt importanti għal ċiklu elettorali f'dan il-pajjiż huwa li ikun hemm dialogu bejn il-partiti politiċi. Rridu nħeġġu dan it-tip ta' dialogu fil-gruppi ta' ħidma, fl-INC u anka fil-forum skolla ta' diskussjoni bejn il-partiti politiċi ħalli bekk ikun hemm iktar fiduċja f'dawn il-partiti li għandhom il-poter u naraw li jkun hemm transizzjoni tajba tas-seta politika aħna rajna illi il-bidu tal-operazzjoni militari kontra l-FDLR jistaw ikunu effettivi biss jekk ikun hemm eh, il-qafas legali ħajkun eh, irrispettat u jiena nixtieq ukoll ngħid illi l-awtoritajiet iridu jippermettu li eh, tabib mukwege jkun jista' jkompli jaħdem fl-isptarijiet u kompli għaddej bil-ħidma tiegħu din hija xi ħaġa importanti ħafna u rridu nagħmlu dan l-appell lill-Forzi Armati tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Grazzi. Grazzi, signor Mogherini, tal-li għettinna fuq dak li jintom għamiltu minnaħat tal-Kommissjon. Naħseb li naqbel ma' min tkellem fuq l-importanza tal-ħelsin tal-espressjoni fuq il-mezzi ta' xandir. Iżda anka dwar il-kalendarju elettorali, naħseb li nista' nappoġġa l-ideja ta' osservatorju. Iżda l-Unjoni Ewropea għandha tkun ikolla pożizzjoni konsistenti per eżempju fil-kwestjoni tal-kummerċ internazzjonali, fil-kumitat ta' l intawek u hekk fiħdan il-Parlament Ewropew aħna kellna diskussjoni dan l-aħħar fuq il-minerali li ġejjin minn żoni ta' konflitt minn dan ir-reġun propju rridu jkollna ċertu miżuri vinkolanti illi niponu fuq il-bet ta' dawn il-minerali. Aħna rridu nieqfu nibżgħu nkun iktar qalbina u naraw li nieħdu eh, miżuri li huma xira hekk kif għamilna fil-każ ta' Sur Kwege. Jiena naħseb li f'dan il-Parlament aħna rridu nassumu r-responsabilità u mhux naqtaw qalbna meta eh, ikun hemm il problemi iżda nużaw l-odda li għanna dispozizjoni tagħna sabiex verament niġġieldu kontra ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi, is-sur Pakkazor, Signora Pakkazor Tunta. Grazie ħafna jiena nappoġġa il-proposti ta' Sur Michel kif ukoll il-klim li għada kif użat il-kollega kollu tagħna. F'Novembru il-parlamentari Ewropew tajna il-premju Sarkarov eh, l-tabib Mukwege għal-ħidma li għamel biex jgħin l-nisa u tfal eh, li ġew attakati sessualment bħala arba tal-gwerra. U f'dan il-din sede il-tabik mugwege għallinna biex ma ninsewx il-fejm li ġi firmat fadis Ababa. Di ila firmata inqas minn sentej ilu U wara li smajna li l-tabib Mugwege jiena xtaqt eh, ninvolvi ruħi kontra l-impunità għassigurta sigurtà il-bżon li nibatu il-vijat speċjali, eh, napoġġaw, eh, nimplika ninvolvu ruħna u ninvolvu l-Soċjetà Ewropea sakemm insibu li verament nimxu l-qoddim f'dan ir-reġun u nappoġġa dak li qal il-Sur eh, Michel. Grazzi. Grazie, Presidenta. Eh, Grazzi, Signora President, jien ukoll eh, nixtieq li naġixxu kemm jista' jkun malajr fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo jien għadni kif tkellim satejn ilu ma' Dennis Mukwege. U, u talabni li dan il-Parlament jintervjeni. Għandu bżonn ta' ħarsien. Mis-16 ta' Novembru s-sitwazzjoni tiegħu ma waqfitx milli tiħrax il-ħin kollu jirċivi it-teddidiet, intimidazzjoni bil-telefon, bl-SMS, u s-situazzjoni ta' sigurtà fil-isptar tiegħu anka għalih personali għaddejja minn periklu kbir iżda hekk nisimgħu eh, nisimgħu għadna nisimgħu fudnejna il-klim tiegħu meta rċieva il-premju Sakarov nisimgħu frasna u anka fil-koxenzi tagħna. Issa huwa il-mument li dan il-Parlament u l-Unjoni Ewropea jieħdu miżuri ċari kontra is-sitwazzjoni li hemm fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Aħna ma nistgħux nagħtu il-premju Sakarov lil Dennis Mukwege u issa nabbandunaw meta hemm nuqqas ta' sigurtà ċara eh, għalieħu għal-pazjenti tiegħu f'daw l-aħħar xhur u li hemm żieda fil-stupri eh, ta', nisa u ta' tfal inqas minn ħames snin. Dan li qed jiġri, il-gvern tal-Kongo m'għamel assolutament xejn u Dennis Mukwege jitlob eh, investigazzjoni internazzjonali fuq is-sitwazzjoni, investigazzjoni internazzjonali, impenn dirett minn naħa tal-awtoritajiet Ewropej mal-ġlieda għal paċi u d-dinjità fil-Kongo kif ukoll impenn dwar is-sigurtà personali ta' Dennis Mugwege li ġi hawnhekk u, u stess tal-abunna. Grazzi ħafna u nofs il-Parlament kif spiċċa jibki. Grazzi. Thank you. Uh, Mr. Guerrero. Grazie ħafna issa l-Onorevoli Guerrero Salom. Grazie ħafna, Signora President, Signora Rappresentanta Olja repressjoni tal-gvern tal-Kongo fi xar li għadda wassal għal min tal-inqas 42 ċittadin li mietu dan huwa ċifru verament ċifra drammatika iżda hija parti żgħira biss tal-eluf ta' mwiet u tan-nofs miljun ta' persuna l-ispiċċati kella titlaq eh, u il-żewġ miljuni nofs ta' persuni għandhom bżonn għajnuna umanitarja u tal-istupru tal-violazzjonijiet li hemm f'dan il-pajjiż. Dan huwa riżultat flimkien mal-persekuzzjoni tal-mexxejja politiċi tal-oppożizzjoni flimkien mal-persekuzzjoni ta' soċjetà ċivili fi pratikament l-istrati kollha tagħha saffi kollha tagħha. Hemm bżonn li naħdmu flimkien mal-Unjoni Afrikana biex ninvolvu l-partijiet kollha fi proġett sabiex ikunu nistgħu nilħu il-paċi. Eh, proġett biex ikun hemm l-elezzjonijiet ħilsa skont liġi eh, elettorali demokratika u fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn li jkun hemm politika deċiża, soda, ġusta li tirrispett eh, għal dik li hija l-kunflitt tal-minerali sabiex dawn ma jispiċċawx jiffinanzjaw il-gruppi armati fir-reġjun u din hija xi ħaġa li l-Parlament il-Parlament irid jitlob lill-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea, u dan huwa propju dak li qegħdin ngħidu lir-rappreżentanta Olja f'dan id-dibattitu. Grazzi. Uh, Mr. Franzolika, one minute. Mr. Franzolika, sa minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Dan l-aħħar rajna illi dak li ġara f'Repubblika repubblika Demokratika tal-Kongo mhuwiex aċċettabbli u l-żida fil-vjolenza tnanda tkun ikkundannata l-Parlament Ewropew ħa deċiżjoni importanti billi implementajna liġi elettorali aħna nittamaw li l-Repubblika Demokratika tal-Kongo tistabbilixxi d-data tal-elezzjoni presidenzjali fis-sena 2016 u mhux iktar tard. Is-sitwazzjoni dejjem sejra l-lar ta' kuljum, il-popolazzjoni qed tkun iktar medda, hemm il-kunflitt kbir fuq il-minerali, tal-minjeri u hemm repressjoni qawwija anke minnaħa tal-gvern. Dan il-pajjiż isu qiegħed kull jum jersa iktar viċin ix-xifer f'xifer l-irdum u ehm, ħafna iktar konfużjoni bżonn il vjolenza u l-inġustizja titwaqqaf u nittama l-Kummissjoni Ewropea ħatiħu l-passi li hemm bżonn ħalli twaqqaf din il-violenza u l-inġustizja u jina mħasseb unkwetat ħafna fuq is-sigurta ta' Denis Mukwege illi rebaħ il-premju ta' Sakharov illi l-isptar tiegħu kien fil-fatt meddet il-ħin kol wonka u personali nittama illi aħna ħa neħdu l-miżuri li hemm bżonn. Grazzi ħafna lil kollega Sur Funzur li kan għaddu issa għal-proċedura ta' catch VI u nibdew bis-Sur Marjas. Sur President, dan l-aħħar fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo kien hemm ħafna affarijiet li kienu qed jiġru li kienu verament jinkwetaw lill-komunità internazzjonali. Wallura aħna rridu naraw il-Kostituzzjoni tkun rispettata dak li għandu x'jaqsam mal-elezzjonijiet parlamentari li għandhom isiru f'data partikolari iżda deċiżjoni li ħal President sabiex jipposponi kemm jista' jkun l-elezzjonijiet u jtawal il-mandat issa ir-riżulta f'ħafna nies li tilfu ħajjithom. L-attivisti kollha issa mitu qatluhom u għandhom għan wieħed minnaħa tal-gvern ġifiri li kollhom kontroll fuq eh, ir-riżorsi umani fuq il-minerali tal-pajis. Għalhekk irridu naraw li rridu kun hemm l-istat ta' dritt, irridu kun hemm il-protezzjoni ta' drittijiet demokratiċi u il-mod ta' kif eh, u l-minerali li qed eh, ġibu mill-mirjir irridu jintużaw it-tħul tagħhom għal benefiċċju tal-ċittadini. Għandi ħafna kellima li jixtiequ jitkellmu. Anzi għandi ħafna ċans uh, għal catch di għaj, għallura nista nerġa eh, nistiden li xikellim li sabiex jitkellmu. Aħna fl-Ewropa irridu nagħtu attenzjoni partikolari dak li qed jiġri fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Mhux biss minħabba illi kien ir-Re Leopold tal-Belġu li kien jgħat jirġan jadarba f'dan il-pajis. Iżda sabiex natu drittijiet lil poplu tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo, jekk aħna tajna dan il-premju lil Denis Mukwege, aħna rridu ikonna politika xirqa dan fuq dan. Allura nitlob lill-rappreżentanta li sabiex issib soluzzjonijiet demokratiċi għal problemi li hemm permezz tal-elezzjonijiet, minħabba li huma l-elezzjonijiet li jistgħu juru eżattament Eh, xem bżon li jisir. kolega Sinjati. Grazzi, jena nishtu nitkellem fuq il-minjiri Sinjura Mogherini. Eh, inti taf illi għawek anka fuq il-mobiles għanna ċertu minerali rari illi ġejjin minn Repubblika Demokratika tal-Kongo. U din hija problema minħabba illi il-fat li aħna għanna bżon daw il-minerali dan jgħat joħlo iktar domanda u iktar ġi flus li jitflu fil-bwiet ta' dawn illi jikontrollaw il-minjeri. Issa fuq eh, l-oriġini ta' dawn il-minerali għanna leġizlazzjoni u rridu naraw illi nespandu għal inkopru minerali oħrajn. U għanna jkonna liġi vinkolanti. Kif jista' jkun li aħna naraw illi fl-Istati Uniti għandhom leġislazzjoni li hija vinkolanti fuq din l-oriġini u fl-Unjoni Ewropea din il-leġislazzjoni hija fuq bażi volontarja, ma nistgħux biss naħdmu mal-importaturi, iżda fil-katina rridu naħdmu fil-katina kollha ta' produzzjoni. Jiena naħseb illi anke dwar dan il-punt rridu niddiskutu. Sur Castaldo, grazzi ħafna. Jiena naħseb illi jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' dan il-pajjiż, Is-sitwazzjoni hija gravi iżda mhijiex serja jekk inħarsu lej il-mod ta' kif pereżempju il-President bħalissa kienet jipprova jipposponi l-elezzjonijiet naraw li m'hemm serjetà. Aħna qegħdin naraw illi minħabba l-istorja il-klassi li tmexxi huma jaħsbu illi jistgħu jagħmlu li jridu u għalhekk il-President Kabila qiegħed jipprova jara illi l-pajjiż jibqa' ta' tiegħu hekk kif għamel fil-passat ir-re tal-Belġju u sabiex inkunu koerenti issa rridu ngħidu li issa daqshekk u rridu nimplementaw il-miżuri tagħna u niċċaħdu minn dawn il-materja prima li huma maħmuġin minħabba li ma mċabsin bid-dem. Il-kliem tas Sur Mukwege rridu naraw eh, li nibdlu l-kliem li nużaw sabiex niddiskrivuh fazzjoni. Inkella l-premju li tajnih, il-premju Sakarov ħaj jkun il-premju li ħaj jissinjifika l ipokrazija tagħna. Grazzi ħafna lis-Sur Castaldo issa għandna il-kollega li jmiss is-Sur Bananno. Grazzi ħafna. Sur President, il diskussjoni dwar ir-Repubblika Demokratik tal-Kongo isa edha tqajjem ħafna eh, interess f'din il-kamra jisna tinħossni edha fid-djar tal-anzjani fejn ikun hemm xi tnejn min-nies illi jiddiskutu daqsxejn qabel l-ikel. Iżda mbagħad qed nara illi għandna l-kummissarju hawnhekk l-rappreżentanta Olja tal-affarijiet barranin u nixtieq ngħidlek, eh, Sinjura Mogherini, minħabba il-rizultati li jinternexxilek eh, tilħaq inti hemmhekk u aħjar tmur hemmhekk u ma terġax tiġi. Imma dwar l-Ukrajna. Ixi eh, tgħidli, kolli ngħid li inti ma sarraf xejn f'din l-Ewropa. U sabiex tqajjem eh, din l-awla jkolli ngħidilkom li l-Ewra Ewropea ma tiswa xej, aħjar umu fuq tagħkom irqattu naħseb Grazzi. anno. You have not the floor anymore. Herr Kollege Buanon, Buanon, Buan Anno, Sie haben Sur Bonanno, tkellimt fit-tul wiz ikolli ngħid. U l kommenti kummenti tiegħek mhumiex eh, Eh, ħajkunu pubbliċi minħabba li ma sejx tkun tibqa' tkun interpretat laqas mill-interpreti. Issa nala il-proċedura ta' KHDI u nistidan lis-Sinjora Mogherini sabiex titkellem. Grazzi ħafna sur President qed nara mill-lista tal-kellima tal-lum of nofsinhar illi għandna ħafna diskussjonijiet dwar bosta suġġetti anka ħan diskutu situazzjoni eh, tal-Ukrajina. Is-sur Bonanno xtaq jitkellem jisu fuq hekk ma nafx hekk hux hawn. nistidnu biex jitkellem jiena jekk jissa jitlob biss biex jitkellem matul dik id-diskussjoni. Nixtieq nerġa' nisħaq fuq ċertu affarijiet li semmejt fuq l-introduzzjoni tiegħi. Jiena qed nixtieq nirringrazzjakom talli qed tingħaqdu magħna importanti li l-istituzzjoni tkollha jibgħatu dan il-messaġġ ċar. U jiena nittama illi dan il-messaġġ il messaġġ fil-fat jasal fejn għandu jasal u ħafna minnkom qalu li dan huwa importanti mhux biss l pajjiż tad-Repubblika Demokratika tal-Kongo za' reġun kollu kemm hu u nistgħu nikkontribwixxu bekk għal iktar sigurtà f'dan ir-reġun u jiena qatt ma iċċetta l-idea illi wieħed għandu jiffoka biss fuq il-kriżijiet u l-ksur ta' Trittijiet tal-bniedem. Minħabba li aħna qisna qegħdin rib dawk l-affarijiet li huma qrib tal- il-frontieri tagħna f'fajt li jistgħu jinfluwenzawna mill-qrib jiksom iktar li ħasbuna iżda affarijiet li huma nbeda wkoll huma fl-interess tagħna minħabba li jaffettwaw is-sigurtà globali tad-dinja tagħna tal-pjaneta tagħna. Jiena nixtieq illi fil-fat, ħafna nitkumenta fuq il-fat illi semmejtu ħafna minnkom, ġifiri r-wol ta' nisa, semmejtu tabib mukwege, hemm ħafna Eh, tfajliet bniet u koll illi unka nisa li tkunu vittmi dan huwa fil-fatt għan speċifiku ta' dawk illi qegħdin jikkomettu din il-vjolenza ħafna drabi in-nisa jkunu l-iktar nies li jkunu vulnerabbli dan ikun apposta qed isir, ġifieri aħna diġà qegħdin naħmu b'mod speċifiku dwar din il-problema. U f'dan il-kas partikolari ta' Repubblika Demokratika tal-Kongo, aħna qegħdin niprufaw nagħtu għajnuna medika u legali u anka dwar ir-riforma tas-sistema ġudizzjarja u il riforma ta' sistemi oħrajn fl-amministrazzjoni tal-pajjiż aħna ħan naħdmu iżda iktar dwar il-vitmi eh, ta' dan il konflittu u tal-vjolenza illi jinsabu kullimkien, nixtieq nerġa' nisħaq fuq il-fatt illi hemm bżonn li nkunu koerenti u fil-fatt hemm ħafna minnkom illi qalu dan. Intom meta tajtu il-premju ta' Sakharov tiċċuriru lil Denis Mukwege dan ifisser li l-appoġġ tagħna mhux biss għal persuna Iżda għal-ħidma li jtandu l-persuna u naħseb illi aħna illum irridu nikkonfermaw li rridu nipproteġu li din il-persuna li l-ħidma tiegħu u għal-xogħol kollettiv li jirrappreżenta minħabba li dan huwa eh, dan jista' jagħti ta' tama lil pajjiż. Issa fuq il-proposta ta' Louis Michel jiena nixtieq ngħid li toġobni l proposta tiegħek u ħanara illi meta mmur lura Brussell Ħa nanalizza l-proposta tijak flimkien ma Stavros Lambrinidis, il-rappresentant speċjali għadrittijiet tal-bnidem, ħalli naraw kif nistaw napoġġaw il-proposta tijak. Aparti minn hekk jiena nixtieq innejt illi nappoġġa il-fatt u talba li jintom għamiltu fuq il-rabta ta' bej il-rizorsi minerali u zoni ta' konflitt. Sina naf li minnaħat tal-Komissjoni aħna diġa għedin naħdmu fuq dan. Għannihum pen personali, ma' sibx li dan forsi ħajkun bizzejiet, ma' sax garantijulkom dan, iżda nishtiq nejdilkom li għamil mill-nista. mill-nista. Issa sabiex nala nixtieq il nitkellem bit-Taljan minħabba il kif qalet il-kollega aħna rajna illi l-bira reġgħu kemm ħafna nies li tilfu ħajjithom fil-Baħar tal-Mediterran u mhux biss il-bira ġrad din u nixtieq nieħu l-okkażjoni sabiex ngħidulkom milli jiena informajt lil eh, Komitat sabiex nlaqqa wanka li l kummissjon sabiex li l kummissarji li għandhom il-kompetenza tal-affarijiet barranin flimkien mal-Kummissarju Avramopoulos ħalli naraw aħna kif nistgħu nirrevedu l-politika tagħna tal-immigrazzjoni ħalli naqdu flimkien l-istrumenti tagħna għall-politika għall-affarijiet interni u għal dawk tal-affarijiet barranin. Dak li għandu xaqsam il-politika u kol ta' vigilanza u kontrollu jiena besibni il-impoġi dan il-punt fuq l-agenda tal-Kunsel tal-Affarijiet Barranin. Jiena naħseb li ma nistawx nistennew li jkun hemm mewt oħra fil-Baħar Mediterran, rridu naraw nipprevenu kull kul każ ta' mewt ieħor ta' dawn l-immigranti. Ningrazzakom ħafna tal attenzjoni. Grazzi ħafna lill kummissarju